La Presidente. Il-President. Buongiorno kollegi, la seduta. La odwa tajba kollegi, seduta miftuħa. L-ewwel punt hija ir-rapport Hafner fuq it-trasmissjoni Parlament Ewropew u l-ġestjoni min-naħa tiegħu ta' informazzjoni klassifikata fil-possess tal-Kunsill dwar kwistjonijiet li ma jinkludux dawk fil-qasam tal-politika barranija tas sigurtà komuni u ngħaddi mill-ewwel il-kelma lir-rapporter. L-onorevoli għafna għandek żewġ minuti. herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe... Grazie ħafna, President. Aziz kollegi. Aħna l-lum għadin nieħdu pass deċisiv lejn demokrazija akbar fl-Ewropa. Id-demokrazija edha fl-ideja illi politika mhix xi ħaġa li tiġri wara bibin magħluqa. It-trasparenza hija kruċjali riżultati ta' diskussjonijiet iridu jkunu aċċessibbli pubblikament u rridu jkunu wkoll soġġetti mill-parlamentari li jkunu eletti mill-ċittadini ħalli huma ikunu jistaw jarblu u jilleġittimizzaw dawn id-deċiżjonijiet politiċi. Daw qed jipretendu ċittadini minn għandna bħala parlamentari dan l-mandat li aħna natajna fl-elezzjonijiet permezz ta' trattati ġdid issana l-opportunità u d-dover li naċċertaw li l-politika Ewropea u negozjati fuq livell ta' Kunsill ikunu soġġett għal skrutinju. L-istess għal ftejim internazzjonali danna nistgħu nagħmluh biss jekk ikollna aċċess għall informazzjoni relevanti. Sfortunatament, ħafna drabi dana ma jseħħx tiftakru ħafna diskussjonijiet li kellna hawnhekk din il-kamra anke fost il-pubbliku. Pereżempju l-akta niftakruha kwistjoni taħraq. Qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar ftehim internazzjonali kruċjali illi ġie diskuss mingħajr aċċess għal dokumenti relevanti. Ma konniex nafu x'ġi deċiż bliema intenzjonijiet. L-affarijiet kienu ħajnbidlu għedan il-ftehim il-Parlament issa laħaq bil l konsil fejn speċifikajna kif u x'fatta ħajkolna aċċess dokumenti fil-ġejjien, mx għadin nitkelmu biss dwar dokumenti ta' negozjati jew riżultati tagħhom ħankunu għadin nitkellmu wkoll dwar informazzjoni tal-kalendarju għabbozzi strateġiċi, dokumenti ta' ħidma interna, dokumenti konfidenzjali, dokumenti klassifikati top secrets u għalhekk kien importanti illi aħna jkollna approċ fuq fażijiet differenti f'dan il-ftejjin biex naraw kif nistgħu nitrattaw dawn id-dokumenti, pereżempju aħna ċertajna illi dokumenti konfidenzjali kollha li ikunu aċċessibbli għal membri ta' dan il-Parlament ta' mingħajr security clearance imbagħad li dan aċċertaw li jkun hemm proċeduri eh, relevanti li itħalli n-nies fid-dlam iżom is-seta' ġifiri fidejn istituzzjoni waħda u aħna ma rridux li dan iseħħ. Mux l-informazzjoni kolla għanda tiġi publikata barra minn din il-kamra, mandiġ dubju il-kollegi ma konxi minn dan. Dan huwa pass importantissimu għalek fil-binja tal- Demokrazija Ewropea. Il-Parlament issa laħaq bil mhux biss mal-Kummissjoni iżda wkoll mal-Kunsill sabiex naċċertaw illi jkun hemm aċċess għal dawn id-dokumenti aħna jdu nkunu nafu x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea fiż-żaffi negozjati fuq il- ftejim tal-kummerġ dinji, diskussjoni bilaterali viza vida ftejim xinu ma il-linji ta' negozjati li għat jittieħdu aħna nishtiqu u pożizzjoni illi namlu influenza fuq kif imorru daw in-negozjati fissem sem iċ-ċittadini tagħna. Aħna x-xogħol tagħna du ma aħna qegħdin iddiskutu dwar id-dritt ta' inkjesta f'dan il-Kamra sabiex ikun nistgħu ukoll insegwu u narblu ċertu um, affarijiet li ma jkunux saru kif suppost. Aħna ma nistawx najtu ix-xida l-ċertu smieħ ma nistawx sissa ikonna ċessa l-ċertu dokumenti ma dan għandu jimbidel għaliex inkella ma nkunux nistaw namlu xogħolna sew fissem iċ-ċittadini ma llum għallin dar rapport ta' qudiemna huwa storja ta' suċċess u nirringrazzja kull min ta' kontribut tiegħu. Grazzi u ngħaddu issa għal kellima fissem il-gruppi. Is-Sur Ċoskowski għal E L-EPP minuti. Grazzi ħafna, Signor President. L-għanet proset li tim ta' negozjati u speċjalment li sur ħafna illi inixxilu jilħaq dan il-ftehim importanti. Ovvjament din qatt mija biċċa xogħol faċli, speċjalment fejn għandek involuti żewġ istituzzjonijiet u waħda minnhom ingħatat seta ġodda f'qasam li huwa tan sensittiv, jiġifieri il-qasam ta' informazzjoni klassifikata. Il-negozjati tagħna f'dan il-każ irnexxielhom iwasluna għal ftehim tajjeb li għatina ċess tal-informazzjoni klassifikata li tinżamm il-konsin. Għal ħafna forsi din hija kwistjoni teknika ma fil-fatt hija pass ieħor għal realizzazzjoni ta' xi ħaġa li jinna nisimgħu dwar għal ħafna snin. Talba li kun hemm iktar studju demokratiku ta' xi tagħmel l-Unjoni Ewropea u dan huwa f'konformità ma' Trattat ta' Lisbona dispożizzjonijiet dwar it-trasparenza illi kienu priorità għal din il-Kamra għal ħafna u ħafna snin fi trattati differenti u l-bidliet li għandhom xaqsmu magħhom. Ma kif il-Parlament jiddeċidi b'mod responsabbli aħna għandna bżonn iktar stampa ċara possibbli. U dan il-ftehim jippermettilna li niksbu dan kif qal is-sur ħafna dan huwa biss parti minn proċess akbar fejn aħna qegħdin niġġieldu għal dritti ta' din il-kamra jekk ix per eżempju għacċess l informazzjoni fil-qasam li għadna kif ġi negozjati jew per eżempju anke fil-qafas ta' CFSP illi bħalissa għadna ma wasalniex għalija. It-tim għamil bieċa xol tajba ħafna, fil-fat. Għamil bieċa xol kbira, il-qafas legali u l-prinċipi għadin hemm issa li hemm bżonn nissawa li l-Parlament ukoll jagħmel xogħlu u joħroġ b'sistema sabiex daw il-ftemiet ikunu jistgħu jiġu implementati użati fil-prattika mal-karolaj kemm jista' jkun merdux ninsew il-fatt li l-ftehim xorta jagħti lokal interpretazzjoni u nittama li rida tajba min-naħa tal-Kunsill illi bih ħriġna b'dan il-negozjati jitkompla matul il-proċess ta' implementazzjoni. Kon nafu li hemm kooperazzjoni sinċira bejn l-istituzzjonijiet fit trattati imma mhux dejjem narawha fil-prattika din il-ħaġa u f'dan il-każ partikolari però jkolli ngħid li iva ġi imħaddem fil-prattika hemm parti nieqsa mill-istampa ta' eh, aċċess għall-informazzjoni klassifikata illi huwa propju CFSP tiġa semmejta din idu indirizzawa din il-ħaġa Bazzikament dak li għamilna hawnhekk joħodna lura għal ftejm messaġġ wieħed bis-saħħa tal-ftejm interistituzzjonali aħna nistgħu nagħmlu xogħol tagħna hawnhekk fil-Parlament b'mod ħafna ħjar, b'mod ħafna format u b'mod ħafna aktar effettiv. U aħna bekk nistgħu nżommu il-Kunsill eh, responsabbli bl-iktar mod trasparenti. Grazzi. Grazzi lilek. U issa nadu għassur Erika Guerrero salma zoċ minuti. Grazzi ħafna, Signor President. Kama għalet jena nishtiq nir-ingrazzja l-Sur Hefner. għal dan il-rapport eh, li l-lum għadin id-diskutu li għankun għadin nivvotaw fuqu. Għawnek aħna rġajna għadin nitkellmu dwar id-demokrazija. U jekk naraw eżattament id definizzjoni ta' demokrazija nsibu biżibilju imma fis-seklu 21 id-demokrazija hija reġim ta' opinjoni pubblika u trasparenza. Il min imexxi huwa mhux biss responsabbli qudiem iċ-ċittadini imma iridu wkoll e, jagħtu rendi konta dak li qegħdin jagħmlu qudiem iċ-ċittadini u l-Parlament għalhekk irid jaqdi il-funzjonijiet ewlenin tijaw li li leġizzja ġifiri, għalhekk għandu bżonn l-informazzjoni u għandu bżonn ta' trasparenza għax hekk biss il-Parlament ikun qiegħed tassew wettaq xogħlu bħala rappreżentant ċittadini fil-ftehim li qegħdin niddiskutu llum għandna tliet punt importanti illi jiena nixtieq nisħaq dwarhom mela jżid id-dinjità tal-membri parlamentari għaliex aħna nistgħu issa ikollna aċċess għal din l-informazzjoni fil-parlament nifsu fil-qafas tal-parlament iwessa l-ambitu tal-aċċess eh, għal din l-informazzjoni. U x-xogħol allura li jistgħu jagħmlu issa rapporters, shadow rapporters u membri tal-kumitati relevanti. U fl-aħħar inħaqqas ukoll l-ambitu tal-informazzjoni klassifikata illi għalija il-membri parlamentari kollom bżon ta' xi tip ta' clearance ġifiri dan huwa pass il qoddim pass pożittiv illi issa hemm bżonn naraw kif ha nittrattaw bliktar mod galbat din l-informazzjoni klassifikata anki tal-CFSP eventwalment u ovvjament hemm bżonn ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill sabiex nimxu l qudiem mingħajr ostakli għal dan it-tip ta' ftehim. Nirringrazzja wkoll għal dawk kollha li negozjaw fil-bidu fisem il-Parlament is-Sinjura Hams, is-Sinjura Wallis, is-Sinjura Lilin u s-Sur Svoboda. Grazzi. Grazie Eh, onore... Grazzi, issa surrubek inti tlabt li tagħmel mistoqsija bil-blue card, taċċetta blue card sur Guerrero. Iva kjoġbak. Herzlichen Dank. Ich möchte den Kollegen fragen. Grazzi ħafna. Issa jina l-kallim nishti insaqsih jekk hemmx distinzjoni bejn Il-Parlament u l-Konsill hawnhekk f'termini ta' konfidenzjalità jew qiegħda l-istess ħaġa fiż-żewġ każijiet. Fil-verità dal-ftehim li qed jagħmel huwa li jillimita l-ambitu ta' informazzjoni klassifikata mhux jillimeta kollu kemmu ma jippermetti lill membri parlamentari li jkollhom aċċess mingħajr ma jkollhom jgħaddu minn ċertu security clearance għal din l-informazzjoni. Ovvjament, li dak li għandu xaqsam l informazzjoni pubblika din għat tiġi regolata mbagħad u tiġi regolata mod iktar miftuħa l-Parlament minn dak li għandu xaqsam mal-ambitu mbagħad settament privat viżavi drittijiet fundamentali tal-persuni. U dan rridu naraħ ukoll fil-azzjoni ma l-aċċess li għandu l-Parlament għal din l-informazzjoni.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 Aħna ovvjament ukoll ridna trasparenza u korridna ridna li ċittadini jkunu kapaċi jakkwistaw l-informazzjoni. Ovvjament aħna għandna bżonn tal-informazzjoni kellha kif nistgħu nżommu n-nies responsabbli minn ċertu azzjonijiet, kif nistgħu ninfluwenzaw l-avvenimenti u ħaġa tajba li parlament u kunsil fl-aħħar nexxilhom jilqu ftehim fuq dawn ir-rekwiżiti għat trasparenza. Forsi dan mhux xi pass enormi il-qoddim għax fil-prattika dak li għandna hawnhekk huwa xi ħaġa li tiġa kienet qed tiġri f'CFSP fil-fatta dala għazbis biss hija inkluża f'dan il-ftejm. Ovvjament dina mhix tip ta' informazzjoni inti tista' ma' biss għal elita esklusiv għandna bżonn aċċess għal għad l-informazzjoni aħna wkoll Rridu nħarsu lejn il-ġejjieni però nittamaw illi fil li mess issa. Tassew ikun wieħed illi japplika l-istituzzjonijiet kollha u l-Kunsill u l-Parlament ikollhom l-istess drittijiet preċiż. Grazzi. Issa għal l-ICR is-Sur Fox minuta. Grazzi, President. U nibda billi nirringrazzja s-sur ħafna ta' xogħol tiegħu bħala rapporter jina ta' kuntent ngħid najt il-grupp tiegħi jaqbel ma' dan il-ftehim. Dan il-kamra għandha xogħol importanti x'tamel, trid iżżomm il-Kummissjoni u l kunsil responsabbli tal-azzjonijiet tagħhom jidu naċċertaw li l-flus tal-kontribwenti tagħna u bot tajjeb u l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu imwet qabla aktar mod trasparenti possibbli. U fil-fadal l-ftejn huwa simili għal wieħed li diġà jeżisti mal-Kummissjoni u din hija ħaġa li jiena toġobni għandna bżonn ikollna bilanċ bejn ħtieġa ta' trasparenza ma' dritt li ġed timuta l-Stati membri illi ċertu dokumenti jinżammu klassifikati u naħseb li dana għalftejn miżom dan il-bilanċ u għalhekk jiena kuntent li nista' nappoġġa dan ir-rapport u naħseb ħajwassal għal governanza aqwa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi sur Fox issa. Supposet naddi l-kelma l-Sinjura Verja ma ma nix nara unek. U issur sur Agura kisum bat li laqasma qed nara hawnhekk. Għalhekk ħanaddi għal proċedura catch DI. U naddi għassur Erenauzer Erenhauser kjoġbok. Punt ta' informazzjoni forsi interessanti, dal-axħar aħna minna xi mistoqsijiet parlamentari lil ERD fil kommissjoni u bittir illi naċċertaw kemm dokumenti klassifikati bħalissa hemm fl-Unjoni Ewropea. Riżultat kien dan il-Kummissjoni ma tatniex tweġiba ma tatniex informazzjoni u rifjutat li tagħmel danna x'qalet illi tkun pis amministrattiv kbir wis għalihom għalhekk nappella l-Kummissjoni biex jekk jogħġobhom ituna iċ-ċifri jgħidulna eżattament kemm hemm dokumenti klassifikati. Minnaħa tal-Kunsill forsi b'sorpriża sibna trasparenza sħiħa. Inartajna iċ-ċifra e skont il-livell ta' klassifikazzjoni, indikazzjoni ta' kemm il-dokument qed jiġi proċessat bil-Kunsill fuq li għadi it-tweġiba kienet waħda daqsxejn imħalta. U din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw u naħdmu aktar fuqha fil-ġejjieni. Punt interessanti ieħor huwa riżultat min-naħa tal-Parlament Ewropew it-tweġiba indikati li kien hemm għaxar dokumenti ristretti li ntbatu lill parlament Ewropew f'dawn l-aħħar snin, imma hemm iktar minn telef dokument klassifikat fl-Unjoni Ewropea. Kull sena. U għalhekk jidher ċar illi il-Parlament Ewropew qed jiġi esklus mill-influss ta' dokumenti klassifikati u dina mhix xi ħaġa kompatibli ma l-iskutinju parlamentari għalek biex nikonkludi nixtieq ngħid li għamil sens illi kieku l-istituzzjoni individwali jippubblikaw il-numru ta' dokumenti klassifikati fuq il-websajt tagħhom biex bekk aħna nafu jekk ikun x'amżida żieda jew nuqqas u informazzjoni relevanti oħra. Grazzi ħafna u ngħaddi issa lura għar-rapport tar-issur ħafna la żewġ minuti. Ich möchte mich zunächst bei den Kollegen sehr herzlich für diese L-ewwel net kollegi. Nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu. Ovvjament aħna hawnhekk qed niżguraw illi bħala rappreżentanti taċ-ċittadini aħna nkunu nistgħu nagħtuhom informazzjoni u nżommu lil kunsill u istituzzjonijiet oħra responsabbli. Aħna obbligati minħabba responsabiltajiet budgetarji u dawk leġislattivi illi niksbu l-informazzjoni meħtieġa din hija L-informazzjoni tfisser seta speċjalment fil-politika. Id-dittatorjati dejjem jaħdmu permezz ta' fatt li jżommu tarif l-aktar importanti għal-jom. U għalek illum huwa pass importanti f'din id-direzzjoni meta napprovaw dan ir-rapport jiena ma dan id-dokument nixtieq nirċivih hija informazzjoni u seta importanti ovvjament dan għadu ftejjim issa ridu prattika biex ikonna skambju ta' tarif proattiv jiena nittama li ekser jiġri din mhix kwistjoni illi aħna dejjem niksbu dokumenti mal-ewwel, ovvjament mhux ser jiġri hekk, iżda mingħajr dan il-ftehim ħafna dokumenti ta' natura importanti f'settur importanti qatt ma jaslu għandna. Per eżempju, ġaġa bħal l-akta fejn aħna spiċċajna biex kellna niddeċidu mingħajr ma stajna naraw xinu ma dokumenti relevanti hemm affarijiet oħra pal pereżempju dialogu ma' ċina dwar id-drittijiet tal-bniedem il-kollega Hawtala, l president tal-Kumitat kellha tqatta ħafna ħin tinnegozja fuq livell personali mal-Kunsill bħala President relevanti tal-Kumitat biex tikseb xi dokumenti relevanti iżda r-rapporters ma setawx jarawhom. Lanqas il-membri tal-kumitat din hija bidla u dan huwa pass il qudiem lejn aktar trasparenza u trasparenza hija prekondizzjoni għad-demokrazija. Jiena nixtieq nistieden lil kollegi kollha issa biex jużaw dawn id-drittijiet mod attiv mod sensibli biex aħna jihduna biex serjeta u mux iwarbuna mid deċiżjonijiet kollha tal-Kunsill jiena b'mod partikolari grata l-isforzi ta' Sur Lene, House u s-Sur Svoboda. Grazzi, nalqu dibattitu ser nivvutaw f'nofsinhar. Issa naddu għal rapport Geringer dwar